taw għada. Il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna huwa r-rapport ta' Damjan Dragici fuq it-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel. Għal erba minuti nagħti il mikrofonu l-rapporter. Sur President, grazzi. Bħalissa iċ-ċittadini Ewropej ma tantx jafu dwar l-Unjoni Ewropea u kif jaħdmu l-istituzzjonijiet tagħha. Skont l-Eurobarometru tal-2014 71% ta' ċittadini Ewropej iħossu illi ma tantx jafu dwar l-Unjoni Ewropea u 44% iħossu illi ma tantx jifmu kif taħdem l-Unjoni Ewropea. Ħaġa li tħassibni iktar hija li 52% tal-Ewropej jemnu illi leħenhom ma, ma, ma joċ fl-Unjoni Ewropea. Stanzi, u memx biex tiskanta li ċ-ċittadini iħossuhom imbeda u esklużi mill-proġett Ewropew u għalek qed isiru dejjem aktar euroxettiċi u jqisu il-deficit demokratiku fil-proċess ta' ta' deċiżjoni fl-Unjoni Ewropea. Għalek jekk aħna nalmu u ikon aktar dialogu dwar l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel tagħna, inkunu nistgħu nagħmlu tajjeb għal vojt u d-distak li jeżisti bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini u biex nerġgħu inrawmu l-fiduċja tagħhom fil-merti u l-ħtieġa tal-proċess Ewropew ta' integrazzjoni. Dan huwa aktar u aktar importanti fil-kuntest attwali tal-krizi tal-refugġati u tal-teddidiet serji għad-drittijiet fondamentali tal-bniedem u d-demokrazija minħabba l-attakki terroristiċi ta' dan l-aħħar. Il-rapport it-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjer jisħaq fuq il-fat li r-rwol tal-edukazzjoni huwa li jifforma ċittadini illi jifmu dak li hemm madwarhom f'Ewropa li tkun dejjem iktar integrata għal daqstant għandha tammar l studenti kollha barfin sot dwar l-Unjoni Ewropea u tejnhom jifmu il-mod kif din tiffunzjona u x'valur miżjud toffri L-edukazzjoni għandha tħeġġeġ li l-istudenti biex jirriflettu b'mod kritiku fuq suġġetti Ewropej u kif dan jinfluenza l-pajjiż tagħhom u l-attivitajiet tagħhom. Dan imbagħad jgħinhom biex ikun jistaw jifformaw opinjonijiet bilanċjati, iħadmu drittijiet u responsabiltajiet demokratiċi, jgħinom jgħatu valur id diversità, ikollom eh, dialogu interkulturali u interreligjus Il-rapport jisħa li l-Unjoni Ewropea għandha ssir aktar viżibbli fil-materjal fil tal-istudji u tkun prezenti fil-forum kollha fuq livelli kollha tal-edukazzjoni anki dik li hija formali u edukazzjoni tul il-ħajja. It-talim dwar l-Unjoni Ewropea għandu jirrifletti r wol tal-istati membri fl-iżvilupp tal-Unjoni Ewropea u l-influenza tal-Unjoni Ewropea fuq l-iżviluppi nazzjonali F'dan il-kontest nisħaq fuq l-importanza ta' approċċ Ewropew eh, fil-talim tal-istorja sabiex ikun ftejim ta' dak li ġara fl-modi. Aspett ieħor importanti rapport jajt illi iż-żaza għandhom bżonn kollom jkollhom ċerti ħiliet sabiex l-opinjoni tagħhom jista' Eh, jissemma rridu nifmu napprezzaw il-kulturi differenti u anki valuri demokratiċi u drittijiet tal-bniedem. Sa issa ħafna stati membri integraw dimensjoni Ewropea fil-kurrikulum tagħhom u anke fit-taħriġ tal-allema imma hemm ħafna differenzi bejn l-istati membri. Jista' jsir ħafna iktar pereżempju fir-rigward tal-kurrikula il-kodba li jintużaw u l-metodi għat tagħlim li jintużaw. Għalhekk ir-rapport iħeġġeġ lill-istati membri biex jirrevedu u jaġġornaw is-sistemi tal-edukazzjoni tagħhom forum kollha eh, ta' kontenut fir rigward tal-Unjoni Ewropea biex joffru kull possibilità biex jagħtu iktar informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea lill-istudenti u lill-allima tagħhom u l-edukaturi wkoll lil eh, talim formali, informali wkoll u biex jisfruttaw jikkomplementaw strumenti finanzjarji tal-Unjoni Ewropea, programmi u inizjattivi u kol fuq livell Ewropew il-possibilitajiet eżistenti li joffru programmi Ewropej għandhom jintużaw biex ikun hemm ċittadinanza attiva, konsapevolezza kulturali u kompetenzi trasversali f'dan ir-rigward ir-rapport jitlob għal appoġġ adegwat finanzjarju u jiffoka iktar fuq ir-riżultati kwalitattivi tagħhom u b'attenzjoni partikolari lill lema l-żazah li jiġu minn min gruppi soċjali differenti. Unbat li u twinning il-School Education Gateway u e-Pale jistaw jintużaw ukoll għall-iskambju ta' materjal ta' talim u anki biex iċ-ċittadini talmu aħjar il-rapport jitlob fil kommissjoni biex ikompri appoġġa l-Istati membri fl-isforzi tagħhom biex ikomplu jizviluppaw id-dimensjoni tal-edukazzjoni u anki jirrispetta il-rwol tagħhom u billi jagħtu informazzjoni lill-ċittadini kollha u la kollha li huma involuti. Nirringrazzja lil daw kollha illi kontribwew għal dan ir-rapport. Grazzi. Grazzi ħafna. Jiena għandi 5 minuti għal catch DI u għandi 18 il persuna li u jitkellmu għalek għadruni jekk ma nistax nagħti l-mikrofonu lil kulħadd. L-ewwel persuna Teresa Komodini Kakija. Grazie, Sur President. Waqt li niċċelebraw id-diversità Ewropea nirrikonoxxu l-valuri u l-għanijiet komuni bejnietna u naħdmu biex nifhmuhom. Fost it-teddida ta' radikalizzazzjoni diretta lejn dawn il-valuri, isir aktar meħtieġ li niffaċilitaw l-arfin ta' dawn il-valuri u għanijiet Ewropej iż-żgħażagħ ħaqhom l-aħjar opportunità biex ikunu parti mill-proġett ewropew jipparteċipaw u jikkontribwixxu fih. l-istudenti jridu opportunità biex jagħmlu l-ewropa tagħhom. stati membri diġà joffru edukazzjoni fuq european affairs iżda l-valuri u l-kultura ewropea tmur oltre l-istudju tal-istrutturi. biex nagħtu lill istudenti l aħjar opportunità irridu narmaw lill għalliema b'lodda tajba għalhekk li hu għandha tikkontribwixxi aktar lejn opportunitajiet ta' continuous training għall għalliema linji gwida dwar standards edukattivi ta' boċċa networking u tifrix ta' good practices u tipprovdi lil għalliema be learning platforms u materjal diġitali. Grazzi, Sur President. Vielen Dank. Nächste Rednerin für eine Minute, Viorica Dancila. Kellem Limes. Grazzi ħafna, President. L-edukazzjoni hija bażi tas-soċjetà u jiena nixtieq nifraħ lir rapporter għall approċċ li adotta li jinkludi dimensjoni Ewropea fil-kurrikulum u l-iskambju tal-aħjar prassi bejn l-istituzzjonijiet edukattivi fl-istati membri bħala membru tal-Kumitat Agri jiena nixtieq nisħaq fuq ideja li hemm fir-rapport. Jiġifieri il-fatt illi l-Unjoni Ewropea għandha tiffaċċa l-sfidi kollha li għandha qudiema u l-istati membri jridu jiżguraw li jkun hemm armonizzazzjoni tal-programmi edukattivi sabiex ikunu jistgħu jiffaċċaw dawn l-isfidi b'mod aħjar. Iż-żoni rurali huma importanti ħafna u l-edukazzjoni fl-agrikoltura għandu jkun element essenzjali fil-programmi għat taħriġ vokazzjonali. Grazzi. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der nächste Redner für eine Minute, Ilhan Kючук. Grazzi ta' sew onorevoli kuċċika minuta. Sur komissarju, eżist kollegi bħalissa ħafna ċittadini qatt m'għandhomx biżejjed għarfien fuq il-valuri li fuqhom hija bbażata l-integrazzjoni Ewropea u lanqas ma jafu kif jaħdmu kif taħdem l-Ewropa l-istituzzjonijiet Ewropej u kif il-pajis tagħhom stess huwa involut sal-attivitajiet biex ngħinu l-ċittadini tagħna li jifmu li l-Unjoni ta' taffettwa ħajja tagħhom ta' kuljum iridu nqarbu ċ-ċittadini lejn l-Ewropa u nispjegaw f'termini pratiċi xtam l-Unjoni Ewropea għalina l-koll u nistimulaw dialogu fuq l-Unjoni Ewropea fl-iskejjel tagħna fl-assoċjazzjonijiet u spazji pubbliċi mod partikolari minħabba f'dinja dejjem aktar globalizzata li għandha qudiemha sfida qatt ma rajnihom qabel li nagħmlu dwar l-Unjoni Ewropea għandu jirrifletti r rabta ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Għandu jkun ċar għal kulħadd li l-Unjoni Ewropea tfasslet mill-istati membri mill-istorja identika tagħhom. Naħseb illi approċ interkulturali huwa meħtieġ, tassew meħtieġ, grazzi tassew. Grazzi. Għal minuta l-Onorevoli Zaltan Valċo. Sur President, grazzi tassew. Li tallem dwar l-Unjoni Ewropea ikun utli jekk iż-żgħażagħ ma jisimgħux biss banda waħda tal-istorja jisimgħu żewġ naħat tal-istorja dwar l-Ewropa, iżda dan ir-rapport mhux qed isemmi din l-idea, dan ir-rapport qed jgħid illi li n-nuqqas ta' għarfien dwar l-Unjoni Ewropea jista' jwassal għal deficit demokratiku u jwassal anke għal euroxettiċiżmu. Il-deficit demokratiku mhuwiex emozzjoni u għaffat din mhijiex marda imma hija hija l-idea ta' dawk illi ma jemnux futur Ewropew. Lan huwa li nħejju l-ċittadini tagħna, l-istudenti tagħna għal soċjetà multikulturali imma rridu wkoll inseħħu insaħħu l-identità Ewropea f'soċjetà multikulturali. Imma din l-idea mhix deskritta biżejjed fir-rapport kienet l-Onorevoli Adinolfi. Grazzi, Sur President, kollegi. Biex tassew nħossuna Ewropejina nemmen illi ċittadini tagħna jridu jkunu jafu x'inhi l-Unjoni Ewropea dan ifisser għalhekk l-ewwel qabel kollox ċittadini tagħna irrid ikollhom f'idejhom lodda kollha meħtieġi materjal intellettwali biex jaslu għal dan il-għam. Dan ifisser li jkun hemm iktar riflessjoni kritika fuq l-istura tal-integrazzjoni u fuq kemm jeta valur l-Ewropa u li narmu u nipromuovu b'mod partikolari b'eżempji konkreti u pożittivi il-valuri u d-drittijiet fundamentali naqsmu bejnietna dan ifisser ukoll li nispjegaw l-aspett istituzzjonali il-proċess ta' teħita deċiżjonijiet li mhux proċess faċli u l-impatt ta' dawn id-deċiżjonijiet fuq il-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini. Ek biss nistgħu aħna nalmu l-ċittadini Ewropej biex tassew ikunu marfa u biex innaqsu id-deficit demokratiku. Id-deficit demokratiku li qed jissemma ħafna f'dan ir-rapport mod partikolari qegħdin qed jiġi sottolineat kif hemm din id-diskrepanza bejn iċ-ċittadini Ewropej u l-istituzzjonijiet Ewropej u kif din id-diskrepanza għandha titnaqqas. Grazzi tassew, issa l-Onorevoli Bogdan meta għal-minuta. Grazzi sew, Sur President, Kommissarju, jiena nemmen li dan s-sogġet għan daħlu fil korika tal-iskejjel fuq l-rwol tal-istituzzjonijiet Ewropej, l-istorja tal-Ewropa u l-impatt tal-Unjoni Ewropeja fuq l-ħajja ta' ċittadini ta' kuljum, fuq l-ħajja ta' kuljum. Dan jista' jkun ukoll parti mill-kurrikulu dwar l-arfin tas-soċjetà. Dan żgur ser ikun ta' valur miżjud għall-istudenti tagħna u jagħtihom l-arfin meħtieġ biex ikunu jafu x'qed jiġri fid-dinja temporali dinja moderna. L-istudenti jridu jiġu nkoraġuti biex jipparteċipaw fil-ħajja soċjali u meta nżommu f'moħħna il-flussi migratorji u l-aspett multikulturali fis-soċjetajiet tagħna, importanti illi nagħtu wkoll attenzjoni lill-edukazzjoni ċivili biex dawn l-immigranti kunu jistgħu jintegraw fis-soċjetajiet tagħna. U dan jisemma fil-rapport ta' Giċi u jiena grat ħafna li dan jisemma. Grazzi il kummissjoni President Onorevoli, membri, Il-Kommissjoni tilqa dan ir-rapport dwar it-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel l-ewwel qabel kollox nixtieq nawgura l istur ġagiċi għal dan ix-xogħol eċċellenti. Dan l-aħħar żviluppi juru il-nuqqas ta' assoċjazzjoni li jħossu eh, dawn iż-żgħażagħ mas-soċjetà tagħna. Irridu dan nagħmluh minn lati differenti u nippromovuh permezz tal-edukazzjoni. Kull iż-żagħżugħ fl-Ewropa irid jifhem u japprezza il-valuri fundamentali tagħna u rridu nibnu Ewropa fejn kull żagħżugħ huwa kapaċi jsib postu fis-soċjetà u jikseb il-potenzjal kollu tiegħu u x'inhu l-isfond soċjali tiegħu. Xi jfisser fil-verità it-talim tal-Unjoni Ewropea fl-iskejjel Naqbel ma l-approċ li qed jieħu is-sur Dragiċi f'dan ir-rapport għalija dan ifisser dan ħares l żewġ aspetti importanti ħafna li nalmu dwar l-istorja, l-kultura u l-lingwi minn aħħar waħda u fl-istess ħin nħarsu lejn l-edukazzjoni ta' ċittadinanza. Dawn l-aspetti huma marbuta fl-imkien jekk ma nkunux nafu x'inhi l-Ewropa, ma nistgħux nifmu xinu l-valuri fundamentali tal-Ewropa jekk nkunu nafu l-kultura u l-lingwi tal-ġirin tagħna jgħin għal parteċipanza attiva. Dawn l-elementi kollha flimkien id dimensjoni Ewropea fl-edukazzjoni hekk kif infassal fir-rapport tas Sur Dragici. Huwa fidejn l-istati membri li idaħlu dan il-kunċett fil-kurrikula nazzjonali tagħhom il kummissjoni lesta li dan tagħmlu permezz ta' kooperazzjoni ta' politika mal-istati membri mod partikolari permess fra programm Erasmus Plus. Ftit tal eh, ġematilu aħna qbilna fuq il-kompetenzi meħtieġa minn kull ċittadin Ewropew. Dawn jinkludu kompetenzi ċivili u eh, kuxjenza dwar kulturi differenti. Li meċru qoddim dawn il-kompetenzi u li naqdu flimkien il-dialogu anke interkulturali u religjuż jgħinsa biex-Zazatana ikunu responsabbli fis-soċjetà u dan kien dejjem element importanti ħafna fuq livell Ewropew fil-kuntest attwali u meħtieġ aktar minn qatt qabel li nifmu aħjar imma l-ewwel qabel kollox li nwasslu aħjar x'inhuma il-valuri komuni tagħna. Sena ilu f'Marzu tal-2015 il-Ministri Ewropej tal-Edukazzjoni adottaw deklarazzjoni ta' Pariġi wara l-attakki ta' Charlie Hebdo biex jipromovu ċittadinanza attiva u valuri komuni tal-Helsin demokrazija u li nqonnaqsa diskriminazzjoni anke permess il-program tagħna tal-2020 u l-politika qafas mal-istati membri differenti. Palissa għandna grupp ta' ħidma li taħares ukoll lejn ir-radikalizzazzjoni violenti u qed jiffoka billi ħares lejn il-critical thinking u anke l-involviment tal-medja. Il-Kommissjoni tilqa ukoll l-importanza li jagħti dan l-apport li programmi Ewropej bħal Erasmus Plus, Europe for Citizens u Creative Europe fil-promozzjoni ta' ċittadranza attiva l-ħiliet lingwistiċi u e, għarfien dwar kulturi differenti. Nista' nikkonfermu li fl-2016 il-Kommissjoni se tkompli tippenja ruha biex tiffinanzja proġetti ta' dawn il-programmi sabiex nmexxu l qoddim il-ċittadinanza attiva. Jiena lest ukoll inkompli nipromovi il-pjattaformi edukattivi tagħna taħt Erasmus Plus bħal e-twinning u n-netwerk ta' tlet mit telfallim u anke il-School Education Gateway dawn huma strumenti utli għal l-allema tagħna li huma l-aktar għandhom l iktar importanti fl-iskajjel. Dan pjattaformi għom aċċess għal materjal ta' kwalità tajba jinkoraġġihom biex jkun jagħmlu iktar networking u jagħmlu skambju tal-aħjar prassi. Il-Kommissjoni sar issegwi l-impatt ta' dawn il-miżuri biex nizviluppaw il-parteċipazzjoni ta' ċittadini tagħna. Napprezzaw koll impenn li qed jieħu l-Parlament Ewropew għal din l-aġenda u nixtieq li jkunem iktar kooperazzjoni magħkom il-qudiem fuq dan is-suġġett assant importanti. Grazzi lil